Aziz kollegi, ser nkomplu seduta tal-Parlament li temmejna fi 13 ta' Marzu li għadda, imma li jilna li waqqafni fi Brussel sentejn minħabba li kien qed isir xogħol fuq is-saqaf. Barra mis-sala hemm ritratti u video wkoll fuq il-xogħol li sar li juru kemm kienet serja il-problema u il-kapaċità li bija saru ix-xogħlijiet Nixtieq nirringrazzja l-amministrazzjoni mod partikolari DG Inlo tax-xogħol li sar u li sar ukoll bi professjonali tal-ima bħala. Mela, it-testi approvati fis-seduta ta' 13 ta' Marzu 2014 huma disponibbli hawn xi kummenti Mawx kummenti għalhekk ser nkomplu dan ġie approvat